tiegħi jrid jibqa' barra mill-euro għax eh, ma rridux eh, eh, għandu jkollna dritt tal-politika ekonomika l eletturi tagħna mhux Frankfurt. Grazie ħafna sessjoni li mister tkun nar l-4 ta' april fi satejn u nofs din ser tkun sessjoni speċjali biex nkunu nistgħu naraw ir-riżultati tal-Kunsill Ewropew. Is-seduta hija magħluqa. Grazzi.